issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa huma id-diskorsi ta' minuta. Uh, first speaker uh, is uh, Mrs. Sojdrova. Nibdew bl-Onorevoli Sojdrova. Sir President, kollegi, dan huwa suġġett importanti ħafna il-kriżi tal-migrazzjoni iżda mhux qed isiru tibdiliet biex jiġu protetti l-frontieri esterni u biex ikun hemm paċi fil-vant nofsani ma nistax nifhem għalfejn. Għadna ma ddeċidejniex fuq il-protezzjoni tal-frontieri. Il-kwoti ġew adottati iżda mhux qegħdin jaħdmu għal relokazzjoni fir-Repubblika Ċeka aħna qegħdin nilqgħu dan il-qawm fuq fuq bażi volontarja għal kemm dan hija inqas minn Ġermanja u pajjiżi oħra. U nista' nappoġġja il-fatt illi 150 persuna mill-Iraq ingħataw inataw saqaf fuq rasom u aħna kontent li nistaw dan il-mod. Kien hemm ovvjament oġġezzjonijiet imma qed naraw ukoll ehm, eżempji ta' solidarjetà. Aktar ma nieħdu azzjoni deċiżiva fil-kriżi aktar inkunu nistgħu nejnu l dawn il-persuni. Mela, l-imprizi fil-fittara qed jiġu affettwati għax wara li jkunu investew l-patrimonju kollu tagħhom. Il- L-ekonomija tal-bahar fil-Italja tinvolvi ħafna persuni u anke tinvolvi 24 biljon euro dan u koll jirrigwarda dritt ta' assistenza u anka waslet fil-qorti tal-ġustizzja fejn dawn qed jippruvaw jipproteġu direttiva Bolkestein u qed jiena nixtieq ngħinhom għaliex biex insibu appoġġ għall familjari tagħhom u li jkunu jistgħu joffru s servizzi tagħhom din ma nistgħux nħallwa biss f'idejhom. Iridu narfu dawn id-drittijiet u li, fl-istess waqt rridu rridu salvagwardjaw id-drittijiet tagħhom fuq livell Ewropew. Zambaki. Grazzi l-Onorevoli Ġambaski. Aziz kollegi, jiena irrabjat għal dak kollu li qed jiġri bejn il-Greċja u l-Bulgarija għal numru ta' snin dawn il-frontieri inħalqu mill-bdewa Grigi u minħabba dan l-intraprenditorija fil-Bulgarija qed dbati. Persuni oħra mill-Awstrija u minn pajjiżi oħra wkoll qegħdin isofru hawnhekk qed nirreferi għal dawk illi issuqu trakkijiet Nixtieq nitlob il-Kummissjoni biex tagħmel dan li ġej jekk joġoba tieħu azzjoni u issib soluzzjoni ta' malajr minħabba dawn dawn il-blockades. Memmen li trattati Ewropej għandna insegwhom għaliex bħalissa ħafna trattati inklużi trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea qed jinkisru. Jew għandna l-moviment ħieles jew m'għandniex għaliex inkella l-Kommissjoni għedem mal xejn għat t attenzjoni tagħkom. Hvala lijepa gospođo predsjednice, kolegice i kolege, prometno povezivanje zemalja zapad... l Rados, ziz kollegi, illi norbdu il-networks ta' trasport fiħdan l-Unjoni Ewropea mal-Balkani tal-Ponent jiffaċilita l-komunikazzjoni u jkun hemm ukoll inklużjoni ta' dawn il- pajjiżi f'dan l-Unjoni Ewropea. Propju għalhekk ftit ta' xrilu jiena bozzajt dikjarazzjoni dwar l-estensjoni ta' network tenti lejn il-Balkani tal-Ponent. Propju fil-bidu ta' dan ix-xahar il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni u il-miri kollha li semmejt jiena fid-dikjarazzjoni tiegħi għandhom jintlaħqu. Jiena nittama illi inkunu nistaw nadottaw din l-estenzjoni mill-aktar fis possibli. Grazzi l-onorevoli Krisor Gonos. Grazzi ħafna, Sinjura President. Emżon li naħsmu fis solidarjetà Ewropea. Il-Gvern Awstrijak sejjaħ konferenza bi li fija kienem hemm il-parteċipazzjoni tal-Balkani kollha tal-Punent biex nimmaġina jiena ssir pressjoni ħalli bekk il-Greċja tagħmel eh, tħares il-frontieri tagħha. Iżda ħadd ma qed jgħidilna kif għandna naġixxu, x'għandna nagħmlu fil-eluf u eluf ta' kilometri ta' kosta tal-Greċja biex ma jkollniex dan din l-invażjoni ta' eluf ta' persuni li mhumiex kriminali nafu, iżda li qed ifittxu futura ħjar. Nafu illi it-Turkija tittollera din il- dan il-kommerċ ta' persuni u importanti illi din il-problema ma tintafax biss fuq l-ispalel tal-Greċja. Grazzi, il-kellim li miss l-Onorevoli Delli. Sinjuri, eh, propju ftit ftit ta' xur ilu ħareċ. Hemm sustanzi, sustanzi tossiċi f'dawn it-tampons. Dawn il-sustanzi ilna Eh, nafu bihom u għalhekk issa hemm bżonn ta' aktar trasparenza. Ħnilna nisħu biex ikun hemm tikketjar aktar trasparenti. Iżda eh, din mhux qed tinkiseb. Hemm bżonn ta' lista ta' ingredienti li jintużaw fit-tampons iżda dan mhux qed isir propju fil-viċin eh, il-festa tal-mara, il-ġurnata dedikata tal-mara, 8 ta' marzu, din il-kwistjoni mux għettina ta' bizziet importanza. Għalekina jina nitlop l-Komissjoni biex tħares l-nisa. U importanti li kunem regoli biex nitrattaw kif suppost dan is suġġett Sur Patton. Grazie ħafna, fil dibattitu qabel aħna smajna Sur Tusk u Sur Juncker, it-nejn qalu li jekk l-Ingliżi Britanniċi jivvotaw biex jibqgħu fil-Unjoni Ewropea, il-miżuri fil-ftejm ta' Cameron se jkollhom bżonn ta' leġislazzjoni. Sur Tusk ehm, qal li kienet jittama li dana se jgħaddu fil-leġislazzjoni u fil-fatt se jkun hemm bżonn emendi tal- fil-rigward tal-prinċipju tal-libertà tal-moviment, dan huwa bażiku għall-Unjoni Ewropea aħna votajna biex imbidlu s-sostanza tal ftejm biss wara referendum se jkunu nafu jekk il-Britanniċi se jivvotaw biex joqogħdu l-kwistjoni ewlenija fir-referendum hija jekk il-Britanniċi jridu illi pajizom jibqa biss reġun tal-Unjoni tal Ewropea jew inkella jibqa eh, nazzjoni eh, terġa tkun nazzjoni um, illi tigverna li l nifisa. Jiena nħeġġiġhom biex jitilqu. Grazzi. Sur Dakesh. Signora President. Fil-ħolqien divin il-familja u ż-żwieġ huma komunità antika ħafna illi qed tonqos. E, NGO sejja għal-familja li tippromovi emenda għal-Kostituzzjoni li tajdinna li żwieġ huwa hija rrida determinata ta' mara u ta' raġel. Aħna ma rridux inħallu illi analiżi eh, tal-libertà tal-bnedmin u l-ugwaljanza tas-sess bejn is-sessi manna nħallu lil ħadd imajna l-ord naturali ta' dak li aħna nifmu bil-familja eluf ta' eluf ta', ta persuni kienu għet jamlu dimostrazzjoni jina nsejjaħ il-kollegi tijaj biex jappoġġaw il-soċieta Ewropea b'saħħitha u inħarġu iż-żwieġ bejn raġel u mara. Is-Sur Kolbert ikjoġbok. Mhuwiex hawnhekk? Signora Rosia. il-lejla tajba. Jina xtaqt nsemmi l-punt li bis seċurilu ġi adottat rapport mill-Parlament bil-maġġoranza eh, kbira biex fejn sejjaħna l-Kummissjoni biex tadotta il-leġislazzjoni fuq indikazzjonijiet grafiċi. Dan għandu xaqsam ma' reġunijiet tagħna, għandu xaqsam mal-impjegi u l-prodotti tradizzjonali u l-arfin tal-ħiliet tagħna fil-kuntesti fejn aħna qed naffaċċaw eh, kompetizzjoni internazzjonali. Jekk aħna rridu nappoġġaw l-SMEs u nipromovu l-impjegi fil-Unjoni Ewropea il-riferenza tal-indikazzjoni ġeografiċi hija tajba l-SMEs iżda anke għall-konsumaturi li jkollhom garanzija fir-rigward fir-rigward tal-prodotti li qed jixtru għal xi snin issa kellna studju illi konferma il-benefiċi ta' dan din leġlazzjoni tal-2013 nitlob il-Kommissjoni biex terfa' responsabilità tagħha u toħroġ leġislazzjoni din is-sena kif tajt fl-istrateġija tagħha tas-suq intern. Demes Maker. Grazzi l-Onorevoli Demes Maker. Grazzi tas-sew kollegi. L-Unjoni Ewropea dejjem talaq ħalqa fuq il-vjolenza li qed issir mit-torok fuq il-Kurdi. Il-bira jiena ħriġ disappuntat ħafna mill-tweġiba ta' rappreżentant tan-NATO fir-rigward tal-mistoqsija tiegħi li għamilt fil-Kumitat Qafed. Erdogan attakka lil dawk li qegħdin jaħdmu kontra l-ISIS il-Kurdi ħatfu eh, tfajla ta' 16 il-sena li kienet edha tiġi affettata mill-ISIS u kol, ħafna persuni għedin jinħarqu ħajjien fil-kantini. li gwerra tal-Istat Turk kontra din il-popolazzjoni hija xi ħaġa immorali, imma la Mogherini u laqas is-Segretarju Ġenerali tal- tal-ġus moda jippruvaw jitolbu li ssir xi ħaġa. Ma tisir xejn għal din il-popolazzjoni. Grazzi l-Onorevoli Salimovic. Grazzi tassew l-importanza li konem separazzjoni mal kosovo jibbat massaċ ċar. Għalix dan serħeji tri għal Kosovo li jikollu ktar prosperita, Iżda waqt li għedina għawnek l-ftejm u l-ftejm es jiġi iperikolat intefad gasta dmuħ fil-parlament u għet ikun hemm protesti kontra l-azzjonijiet li qed isiru fuq dawn il-persuni ġew eletti b'mod demokratiku. Il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea jridu jibatu massaċċar illi il-relazzjonijiet bil-Kosovo u Serbja u rispett il-mentalitajiet huma kondizzjoni prinċipali sabiex ikun hemm integrazzjoni tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea. Kulħadd trid jaċċetta dan il-ftehim u minn hu qed imexxi l-Kosovo. Rridu nagħmlu ċara wkoll li integrazzjoni tal-Kosovo hija importanti iktar mill-ġlied intern għal poter u dan proċess ta' integrazzjoni m'għandux jiġi użat għal finijiet ħżiena. Grazzi l-Onorevoli Ġwaristi Abwans. Grazzi tas-sew, Sinjura President. Aħna għanna krizi fil- Kriżi tal-fokki fil-reġun tal-Basku qed ninnaraw hawnhekk ukoll id-drittijiet ta' ħafna ħaddiema li qegħdin jinkisru minħabba li kumpaniji multinazzjonali qegħdin juru minħabba deċiżjonijiet li qed tittieħdu ħażin fi Brussell, għandna kwistjoni ta' social dumping, għandna problema bil-politika ta' enerġija b'kumpaniji prinċipali u minħabba li mhux qed ikun hemm mhux qed tittieħed ir responsabilità il-ħaddiema. Huma l offol ta' din is-sistema, l-offol tal-iżvilupp biex ikollna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 il-festa tal-lingwi nattivi. Sfortunatament fir-Rumanija għaddit għadda għad ġdid illi ma jippermettix illi il-minoranza etnika ungeriza tuża il-lingwa nattiva tagħha. Dan mhux kompatibbli la ma drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea u laqas mal-Kostituzzjoni Rumena. Nixtieq eh, nesprimi ix-xewqa tiegħi illi anzi il-xewqa tiegħi li da ma jkomplix seħ fir-Rumanija. Ma nistawx neskludu lil minoranzi etniċi din hija proposta li għandha tiġi eh, kompletament eliminata. Grazzi l-Onorevoli Dancilla. Ġimma li għaddiet l-uffiċċju ta' taxxa fir-Rumanija talab talab lil ħames xandara tal-televiżjoni biex jevakwaw il-kwartieri ġenerali tagħhom fi żmien ħames tiem. Dan sabiex jiksbu kumpens għal dannu minnant l-istat. Nasab li dan huwa importanti ħafna għaliex aħna l-koll l-istess d-dim il-ġustizzja din id-deċiżjoni ġiet implementata biex nevakwaw il-kwartieri ġenerali ta' Impact iżda l-istazzjon ta' Channel 1 ma kienx hemm għalfejn jiġi evakwat għaliex dan il-xandar ehm, jikri il-post. Il-fatt li kella sir evakwazzjoni fi żmien ħames tiem huwa biss mod kif dawn ix-xandara ġew intimidati u sabiex ma jibqawx ikomplu bil-attività tagħhom. Imkien fl-Unjoni Ewropea il-xandara ma jiġu mġela jefakwaw minn binja fi żmien ħames tiem. Grazzi l-onorevoli Jakovčić. Il-kriżi tal-immigrazzjoni talbet sabiex ikun hemm tweġiba unika min-naħa tal-Unjoni Ewropea. Il-regolament ta' Dublin waqa, il-żona Schengen issa tinsab medda u il-kriżi hija tant fi stadju avanzat illi fil-bidu taħħa anqas biss konna nafu kif nirreġixxu issa mhux hekk biss anqas issa ma manna soluzzjoni. Memx solidarjetà, memx komunità unika Ewropea u mhux aċċettabbli illi pajjiżi illi jinsabu fuq ir-rotta tal-Balkani għal kemm li jinsabu fuq ir-rotta tal-Balkani u li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea xi drabi saħan sitra għamlu iżjed mill-istess 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn ta' aktar Unjoni Ewropea għaliex inkella se niddubitaw mill-istess Unjoni Ewropea. Klaffert ma jinbidlux. this week I will submit il-kelim li jmiss, din is-sena se semressa opinjoni fil-libe biex ntejbu il-drittijiet ta' persuni b'disabilitajiet. Aħna se nifokaw fuq xi drittijiet partikolari li jinkludu l-implementazzjoni ta' sħiħ ta' rakkomandazzjoni ta' ġus maquda fuq għal persuni b'disabilità, l-implementazzjoni sħiħa l-għatta accessibilità, it neħija ta' kull ostaklu għal persuni b'disabilità u il-ħarsin tal- drittijiet tal-persuni li sir vulnerabli b'disabilità, dawk speċjalment ukoll bil-refuġati, dawk li jitfiċu l-azil u dawk li m'għandhomx ċittadinanza. Il-proklama irlandiża tal-1916 issejħinna biex nożu l tfal kollha u sinfejn hekk tagħmel u nittamel il-Kumitat jaċċetta l-proposta tagħna għax il-persuni b'disabilità għandhom bżonn dedikazzjoni tagħna, l-applikazzjoni tagħna, l-impenn tagħna U nisa ngħidilkom il-delegazzjoni ta' Sinn u il delegazzjoni fil-ġuwi u NGL għandhom daw kollha ħafna iżjed. Nirringrazzjakom. <coughs> Excuse me. Uh, next speaker, Mr. Polchak. Limes. Grazie. Grazzi. Waħda mill problemi li qed eh, li qed niffaċċaw bħalissa hija ovvjament il-problema ta' terrorizmu. Irridu niġġieldu l-kaġuni tal- u mhux il-konsekwenzi tat terrorizmu. Meta nħarsu lejn kaġuni, fattur importanti ħafna huma l-politiċi tal-politiki tal, tal, tal arabja Sawdita. Eh, fl-opinjoni tiegħi jiena kont għatlura mill-li najt dan bil-ċar, iżda ma nistax nibqa fiskiet fuq dan is-suġġett naħseb li jider bil-ċar li dan l-istat jappoġġa l-gruppi terroristiċi mod intellettwali kif ukoll finanzjarju tkun xi tkun dak li l-Arabja Sawdita għamlet fil-fatt biex tiġi l-Istat Islamiku naħseb li għandna nibatu messaġġ ċar lill-Arabja Sawdita li jridu jbidlu l-imġiba tagħhom. Ma jistgħux jibqgħu jappoġġaw gruppi terroristiċi Sawdija l-Arabja Sawdita ehm, hija ta' teddita u għandna nwieġbu mod kif suppost. Il-kelim li Aħna għanna jkun libertà li nesprimu l-opinjoni tagħna. Dana jiddependi minn kemm huma liberi il-medjas fil-fatt l-Unjoni Ewropea għandha tiżgura li l-istampa tkun indipendenti l-istituti tal-medja għandhom jaġixxu indipendentament. Eh, nitlob il-Kummissjoni u l-kollegi biex insommu għajnejna fuq dak li qed jiġru u naġixxu kemm jista' jkun malajr. Jekk il-libertà tal-opinja qed tiġi kontrollata, għandna nfittxu il-verità u rridu ninformaw il-pubbliku in ġenerali. Dak huwa xogħol tal-ġurnalisti għandna nħarsuhom f'xogħolhom fir-Rumenija. Organizzazzjoni tal-medja issejħu biex joħorġu mill-uffiċċju tagħhom u biex jieqfu mix-xogħol tagħhom. Ma naħsibx li għanna nirrestringu l-libertà tal-opinjoni u nimidaw il-ġurnalisti li rappresentaw il-verità, na namlu li nistaw favur il-libertà tal-kelma kif għanna taħt tal artiklu 2 ta' trattat. Għanna jkonna stampa libera, grazzi. Sir Buda. Doamna mesk, mulțumesc. Doamnelor și domnilor colegi. Grazie tassew, signor President, eżist kollegi, meċċeja tal-Unjoni Ewropea u l-mexxejja ta' 28 stat membru ħadmu ħafna dan l-aħħar sabiex isibu kompromess biex jevitaw il-Brexit. Iżda, fil-rigward ta' benefiċi ta' tfal ma nistax naqbel illi dawn il-benefiċi jridu jitħallsu mill-pajjiż fejn ikunu ġejjin minn fejn ikunu ġejjin l-immigranti jekk ma jkunux xejn fir-Renju Unit dawn ikun diġà qegħdin jisofru għaliex ikunu mifluda mill-ġenituri tagħhom suppost dan il-flus jgħinu biex ipattu għal dik il-firda. Aħna nħallsu il-taxxi fil-komunitajiet Ewropej għalhekk għalhekk nitilqu minn pajjiżna biex naħdmu biex ikunu nistgħu naħdmu dawn il-ħiliet dawn l-allema li jkunu imħarġa f'pajjiżi oħra fil-Renju Unit ma investew xentezmu fl-edukazzjoni tagħhom għalhekk sar jitnaqsu l-benefiċċji ta' tfal mela ir-Renju Unit għandhom ħalsu l-bqija tal-Istati Membri lill-inġiniera u l-infermiera li issa qegħdin jaħdmu fir-Renju Unit. Grazzi tassew. Onorevoli Safoneċ, aħna għanna iktar minn 350 ħaddim fi Slovakkja f'din l-industrija tal-azzar. Il-kumpaniji tagħna jridu jaħdmu sa ċertu biex ilħuqu ċertu standards f'din l-industrija, imma mbagħad għandna iċ-Ċina li qed tiġi fis-suq ukoll u irridu li jkun hemm miżuri speċifiċi. Irridu li l-Kummissjoni tieħu passi konkreti. Jiena dan il-punt kont diġà qajjimtu mal-Kummissjoni. Is-sitwazzjoni hija waħda diffiċli, hemm bosta setturi li qed isibuha diffiċli, anke fil-manifattura pereżempju. L-Ewropa trid tieħu l-miżuri meħtieġa jridu jiġu protetti ix-xogħlijiet biex ma jintilfux l-azzjoni rridu noħduha b'mod immedjat. L-Onorevoli Rola, il-ċittadini tal-Unjoni jridu jiddeċidu jekk jibqgħu x'Unjoni Ewropea jew le. Għandhom għandhom post hawnhekk ma mhux għal kwalunkwe prezz dan il-ftajim jitubetta il- il-moviment ħieles u anke il-moviment tal-ħaddiema, il-gvern qed jirrifjuta li jaddotta l ewro ma jrid jindaħal kif titmexxa. Irridu aħna li nkun integrazzjoni nkomplu nimxu l-qoddim m'għandniex niftħu il-bib għal pajjiżi oħra biex jitolbu derogi huma wkoll. L-Unjoni Ewropea ma tistax sempliċement kun suq jew jew fejn kulħadd jikseb l-affarijiet b'egoizmu nazzjonali, irridu li jkollna dimensjoni umana ta' solidarjetà. Grazzi l-aħħar kellima l-onorevoli Nirjada. Grazzi, tassew. Fil-ġimgħa tal-Irlanda dejjem inkunu nistgħu niċċelebraw din il-lingwa tagħna u l-impatt li jkollu fuq il-kultura tagħna. Aħna għandu għandna nitqiesu b'mod ugwali fil-lingwa tagħna u nixtieq nilqa' lil dawk illi żaru l-Parlament Ewropew użaw din l-opportunità biex jitkellmu bl-Irlandiż. Aħna nixtiequ nestendu l-użu tal-Irlandiż. Għanna eh, studenti li eh, qegħdin iżuru l-Parlament Ewropew qed jużaw din il-lingwa fejn qatt ma ntużat qabel. Li ttama li dan ikollu impatt fuq il-ġenerazzjonijiet futuri u li dawn ukoll jiġu nkoraġġew biex jużaw din il-lingwa fil-Parlament Ewropew. Jiena u membri oħra ta' Sinn Fejn determinati li l-Irlandis ikompli jiġi mbottat il-qoddim hawnhekk u anke f'pajjiżna. Aħna ma rridux li l-Irlandis jitqis bħala lingwa sekondarja, bħala lingwa li hija għandix daqstant importanza daqs l-Ingliż. Mela bekk wasanna fit-tmim din is-sessjoni tad diskorsi ta' minuta se jkolli nħabbar. Qabel ma nagħlqu is-sessjoni tal-lejla ikolli nħabbar illi mill-grupp Gwe irċevejt talba